Eh, Eriki Likanen, President tal-IFRS, għal dan l-iskambju annwal ta' veduti mal-membri ta' LICON. L-IASB huwa ja entità organizzata privatament indipendenti li sviluppa il-standards ta' rapportar finanzjarju internazzjonali u l-IFRS jkun inkorporat fl-akki tal-Unjoni Ewropea permezz ta' procedura ta' adozzjoni. Sur Hugervost kellu pożizzjoni differenti fil-gvern ta' l-Olandis, anki wkoll Ministru tal-Finanzi Sur li kan ukoll kellu żewġ termini ta' seba, żewġ mandati ta' seba snin bħala l-Gvernatur tal-Bank tal-Finlandja kien gvernatur tal-IMF, kien membru tal-Konsil Gvernattiv tal-ECB, kien kummissjoni ta' fil-Komissarju fil-Komissjoni Ewropea u kien ukoll Ministru ta' Finanzi tal-Finlandja bejn is-87 u l-2009. Mela, issa se ngħaddi l kelma lis sur Hogervorst għal 10 minuti, jekk jogħġbok. Okay. Chairman. Uh, just, just to take a note. Lodwa tajba, mela, nota tal-istorja. fit tmina ta' Diċembru il-gvernatur tal-Federal Reserve miet u hu kien wieħed mill-servituri eh, tal-istat mill-iktar rispettati madwar id-dinja imma kien ukoll l-ewwel president tal-IFRS bħala bota trustees kien ġie hawnhekk Brussell l-2002 jiena kont preżenti fl-avveniment meta tkellem fuq id-dinja wara l falliment ta' ċerti kumpaniji tat trust qal li hemm bżonn ta' bidla fir-rapportar biex ikun hemm fiduċja u trasparenza madwar id-dinja. U L-Unjoni Ewropea bdiet tadotta wkoll dawn l-istandards iktar għoljin u il-Parlament Ewropew kellu rwol kruċjali għall-adozzjoni tiegħu. Biex intikom naqra sfond ġifiet minn il sena għaddew, ħafna affarijiet eh, ġraw, imma meta nitkellmu fuq l-istruttura tal-gvernaturi kien hemm bidla wkoll għax issa għandna l foundation Monitoring Board mill-awtoritajiet pubbliċi illi jsaħħu il-supervizjoni tal-interess pubbliku. Se jkollna laqgħa magħhom iktar tard din il-ġimgħa f'Brussell. Il-Foundation Trustees l-entità jiena nippresedi u l-IASB l-Bord ta' l-Esperti li s-sur Huger Vorstu għal-President. Mela, nistgħu nagħtu taqsira tal-erba dmirijiet ta' trustees l-ewwel net ir-reviżjoni ta' kwistjonijiet strateġiċi ta' standards tar rapportar u r-reviżjoni tal-ħidma tal-bod u mhux però biex determina l-kontenut. Imbagħad dak li huwa importanti huwa li jkollna responsabbilta illi nistabbilixxu u nżommu arranġamenti ta' finanzi pubbliċi Huwa importanti li jkun hemm organizzazzjoni madwar id-dinja. It-tielet punt. Kruċjali wkoll għal entità ta' superviżjoni li naħtru il-membri tal-IASB kif ukoll il-President. u għalhekk it-trustees huma responsabbli għal dan u mbagħad ir-raba' punt għandna bżonn nistabbilixxu nemendaw il-proċeduri u d-due process. Trasparenza mal-pilastri tal-ħidma tagħna. Għax fejn l-standards huwa aċċettati madwar id-dinja importanti il ċittadini ikollhom fiduċja fil-proċeduri, fl-organizzazzjoni, fil-modus operandi. U għalhekk nista' nagħlaqgħu u ngħaddi l-kelma lill kollega u ovvjament jekk ikolkom mistoqsijiet ikun pjaċir tiegħi li nirrispondi. Grazzi ħafna Erki Grazzi membri tal-Komitat ikon tal-istidnuna mill-ġdid. Jiena ġejt hawnhekk xi għaxar darbit u jiena kuntent ħafna li qiegħda li qiegħed fostkom illum ukoll. Kif qal Erki l-IASB li ċi 18-17 sena ilu u għandna iktar minn 140 eh, pajjiż li adottaw l istandards tagħna. Din hija xi ħaġa tal-iskantament għax sirna standards għandna standards li qed japplikaw standards għoljin ħafna madwar id-dinja kollha anki jekk hemm tendenzi kontra l-globalizzazzjoni. U huwa ġid pubbliku għall-investituri illi jistgħu jifhmu u jkollhom fiduċja il-financial statements madwar id-dinja il-fondi pereżempju tal-pensjonijiet li qed jiġu investiti madwar id-dinja jkollhom informazzjoni soda finanzjarja li wieħed jista' jipparagona. Tajjeb ukoll l-kumpaniji multinazzjonali li jistgħu jkollhom l-istess lingwaġġ ta' kontabilità fid-dinja kollha. Ta'ġid pubbliku mela. Hemm eċċezzjoni waħda l-ekonomija fejn m'hemmx standards adattati. Din l-eċċezzjoni nixtieq nitkellem fuqha illum. L-IF 17 għall attivitajiet illi għandhom bżonn ikunu effettivi. IFRS 17. Nista' forsi kolli l-slide li jmiss. U issa hemm varjetà kbira ta' kontabilità madwar id-dinja u l-iktar l-iktar mdaw l istandards per mhumiex aġġornati u dan ifisser illi r responsabilità tal-pensjonijiet ġifieri l fondi illi pereżempju l-kumpaniji ħalsu għall-assikurazzjoni għall ħajja dawn qed ikunu mnaqsin minn rati ta' interessi ta' xar snin 20 sena ilu meta kienu ferm iktar għoljin minn issa u issa rati tal-interessi l-kumpanija ta' assikurazzjoni għandhom bżonn jixtru l-government bonds li ta' spiss għandhom ehm, rikavat eh, baxxu għal daqstant qed naraw li din hija sfida kbira għall kumpaniji ta' assikurazzjoni u hemm ħafna kontabilità madwar id-dinja li ma turix il-ħsara li qed issir minn dawn ir-rati ta' interessi baxxi. Hemm raġuni għaliex l-IMF u l-Financial Stability Board u jiena membru tiegħu teġġeġ id-dinja biex eh, tadotta dawn l istandards bil-kontabilità attwali tanti fqira għal daqstant forsi nistanu rikom fis slajd li jmiss fejn naraw id-differenza bejn dak li l-kumpaniji garanġew lill-klijenti tagħhom u dak li jistgħu jieħdu mill-government bonds u tistgħu taraw li l-spread huwa negattiv bosta pajjiżi, pajjiżi bħal Korea, Ġappun, it-Taiwan, kif ukoll partijiet mis-suq Ġermaniż. Ir-rata hija tant baxxa mħabba l-spread tant negattiv fuq l-investiment tagħhom. U dan juri illi din il-problema ma kienetx taggrava ruħa tant li kieku l-kontabilità kienet tajba mill-bidu nett kieku dejjem ġiet aġġustata skont ir-rati ta' interessi tal- ta' tal-lum minflok dawk ta' 10 jew 20 sena ilu li mhumiex iktar rilevanti dan huwa eżempju kif kontabilità ħażina negattiva tista' eh, twassal għal prassi eh, kummerċjali uh, ħżina. Aħna introduċejna l-IFRS 17 kif qatt qabel fid-diskors tiegħi missa nidħol f'dettall xi huma standards komplikati ħafna. Tiġu tarawa meta tagħtu l-approvazzjoni tagħkom, imma mhumiex abbażi ta' eh, spejjeż eh, storiċi imma eh, ipotesi attwali li huma aġġornati regolarment u li riflettu wkoll l-ispejjeż um, veri attwali kif ukoll ir-rekonoxximent ta' dħul li huwa mtejjeb ħafna attwalment ħafna kumpaniji ta' assikurazzjoni jirrikonoxxu wkoll dak li jiġi mill e- il-fondi mm, li jiġu mill-klijenti biex jiġu investiti u asset manager mbagħad ikollu jaqdi miru. L-IFRS 17 postajje biex nuru kemm naħdmu mill-qrib ħafna mal-Ewropa u ma li frak biex naslu biex e, l-istandard jiġi implementat. Għanna grupp pjuttost żgħir e, ta' f'Londra għandna bżonn il-ħiliet ta' madwar id-dinja biex naqdu dmirna għanna due process eh, estensiv ħafna, nisimaw in-nies, nisimgħu l ifrak u matul il fażi ta' implementazzjoni tal-standard li huwa komplikat ħafna, kien hemm ħafna mistoqsijiet mqajmin minn kumpaniji ta' assigurazzjoni u l-ifrak jisaqsuna jekk l-implementazzjoni se tax tkun iktar faċli permezz ta' xi żewġ emendi għall-standard u hawnhekk nurikom illi kien hemm xi għaxar suġġetti u ġew bil-lifrak u aħna indirizzajna xi ħamsa minnhom. Ovvjament, qegħdin naraw li l-Unjoni Ewropea kienet waħda mill-partijiet importanti u għalhekk għalina huwa dover tagħna li nimpenjaw ruħna ħafna mal-partit interessati Ewropej jiena kuntent li qed nagħmlu hekk mod responsabbli. Issa proġett attwali din naħdmu fuqu Primary Financial Statements għanu għal-isem tal-proġett huwa importanti ħafna l-investituri kif ukoll għall-kumpaniji. Attwalment qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li nipprovdu iktar strutturi lill income statement għandna il-tħul definit u mbagħad il-liħ u il-telf però ma tantx hemm fiċ-ċentru kulħadd irid jispjega il-tħullu, l liħu u s-subtotals illi jitkellmu mod partikolari fuq aspetti partikolari ta' kumpanija u dan aħna ma minniħx u għalhekk waħda mir raġunijiet għal ħafna non-gap measures inventati mill-kumpaniji stess mingħajr disċiplina Eh, nħalqu dawn l-aħħar 10 snin. Dawn il-non-gap measures eh, huma pjuttost għandhom xejra pożittiva u ta' spiss ma jkunux eh, qed jirreflettu sew il-pożizzjoni tal-kumpanija. U għalhekk sibna li kien importanti għalina li nagħmlu xi ħaġa. U għalhekk iddeċidejna li ndefinixxu is-sub totals. U iddeċidejna wkoll illi nitolbu iktar dixxilpina fuq l-użu ta' non-gap measures. Dan ikun ta' għajnuna wkoll għax hemm ħafna konsum diġitali ta' informazzjoni u għalhekk importanti ħafna. Iktar ma jkun hemm data, iktar ikun hemm konsum awtomatizzat, ikun importanti li l-informazzjoni tiġi strutturata kif suppost. President, li ftit iktar eh, ħin jek jogħġbok? Jekk tippermettili, nitkellem fuq ir-rwol tagħna fuq il-wajda corporate reporting. Ukoll fuq rapporta sostenibbli l-Ewropa titkellem fuq dan is-suġġett aħna interessati ovvjament minn tal-ewwel, imma dejjem rikonoxxejna illi ħafna informazzjoni finanzjarja rilevanti bħal pereżempju l-formazzjoni fuq il mudell kummerċjali jew fuq l-assi intangibbli bħal funzjoni tan netwerk ta' kumpanija. Din l-informazzjoni ma tistax tidentifika fil-balance sheet jew fil-financial statement għax hija diffiċli ħafna li wieħed ikejjilha u identifika imma rrikonoxxejna li hija rilevanti għall investituri u għalhekk il-kumpanija għandhom bżonn jitkellmu fuqhom Eh, fil-kumment tagħhom tal-ġestjoni u diġà rixna statement ta' prassi fuq kif wieħed għandu jikteb l-annual report, rapport ta' kull sena. U ndunajna li l-informazzjoni fuq sostenibilità qed issir rilevanti finanzjarjament għall kumpaniji u l din naġġornaw din dan l-statement biex isaqsi lill kumpaniji jekk hemmx x'kwistjoni ta' sostenibilità illi joqtu r-riżultati finanzjarji forsi mhux isimha fil-futur. Hemm bżonn din l-informazzjoni tiġi inklusa fil-kumment ta' ġestjoni. Maħniex qed nikdbu aħna l statement ta' sostenibilità imma qegħdin ehm, nofru mezz. Mbagħad bħala għeluq nixtieq nitkellem fuq l-Ivor għax hemm ħafna Ewropej li huma mħassbin fuq il-benchmarks u ir-rati illi għandhom ħafna mistoqsijiet ta' segwitu li huma importanti qegħdin naħdmu ħafna u qegħdin f'kuntatt miqrib ħafna mal-Kummissjoni Ewropea biex kollox jasal fil-waqt biex hekk il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tgħaddi għall-adozzjoni. Ovvjament nieqafaw jekk għandkom mistoqsijiet pjaċir tiegħi nirrispondi. Grazzi ħafna. Issa mmorru għall Eh, sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet ħames minuti għal PPE għandi s sinjura Sirpe Pitikajnen, jekk jogħġbok. Uh, grazzi ħafna u tal-introduzzjoni tiegħek. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti biss. Waqt li qed ikonna dawn is-sfidi ta' profitabilità qed ikonna u ta' likwidità qed ikonna wkoll l-investimenti fuq il-fossil fuels on kol. u dawn u għedin nitkellmu hawnhekk fuq il-fossil fuels tal-faham u għalhekk huwa diffiċli ħafna li ninvestu fuq medda twila ta' żmien fuq investimenti li huma pjuttost riskjużi Nittama illi diġa tajtkom risposta kif tistgħu issolvu din il-problema ma nixtieq insaqsi jekk ikkonsidrajtux jew għandkomx il-pjan illi tagħmlu xi aġġustamenti fuq l pi u l kalkoli kif ukoll il-kontabilità sostenibbli għax qed nara li għandna bżonn ta' sistema armonizzata kif nistgħu nkejlu u x'għandna bżonn inkejlu kif għandna wkoll mill-lat ekonomiku biex nevitaw ir-riskju inkredibbli li għandna f'oqsma tal-klima oħrajn. U forsi fis-snin li ġejjin ovvjament ir-riski dejjem se jikbru. It's a very good question and a question that we get more. Grazzi ħafna Iva, din hija mistoqsija li nismawha ta' sikwiet. Issa jekk l-Unjoni Ewropea kellha ddaħħal leġiżlazzjoni stretta ħafna l-industrija tal gassu u taż-żejt, ikun impossibbli għalihom jew jobbligawhom illi wafqu ħafna mill-attivitajiet tagħhom ta' sfruttament ta' riservi tal gass u żejt ta' snin li ġejjin. Allura il-bżonnijiet ta' kontabilità huma tali illi jekk jaraw dawn l-attivitajiet u jaraw illi hemm investimenti sodi fil-infrastruttura li ma jistgħux jirkuprawhom iktar, allura ir-regoli ta' kontabilità attwali jobbligawhom illi juru dawn l-investiment fil-balance sheet u fl-income statement. Imma dawn huma r riskji li jistgħu jaraw fil-futur immedjat. Tliet snin, ħames snin, sena d-dieħla u kontabilità attwali mbagħad tagħti dmira. Ma tantx hemm bżonn ta' verifiki imma mbagħad hemm riski oħrajn fuq meda twila ta' żmien. Pereżempju dawn il-kumpanniji jistgħu jinvestu 20-30 eh, sena oħra hemm ħafna żejt iktar konsmat minn qatt qabel u għalhekk ma jidhirx li hemm xi teddida attwali għall-investiment tagħhom imma jista' jara pereżempju l-klima politiku jistgħu jantiċipaw regolamentazzjoni iktar stretta fil-futur jew forsi taxxa fuq il-karbonju sistema tinbidel. Allura mbagħad naħseb Illi din hija informazzjoni mhux taqsek ċerta għall futur imma tista' wkoll issib post ukoll f'kumment ta' ġestjoni kif għadd fejn fin-narrattiva jistgħu jispjegaw b'mod iktar kwalitattiv iktar minn finanzjarju dak li qed jiġri u t-teddid possibbli għall kumpanija għall futur. You have time for a quick follow-up if Għandka għandek mistoqsija ħina l-mistoqsija ta' segwitu. Iva, grazzi ħafna. Hemm floku dan id-dibattitu imma dak li nixtieq nara apparti din id-dejta kwalitattiva li konna hemm ir-regoli ta' kontabilità iktar stretti għax nistgħu naraw kemm gallun tal-ilma jew li jkun u l-impatt ta' fuq il-biodiversità minnaħat tal-kumpanniji. U għalhekk naħseb hekk kun tajjeb illi ikun ehm, din dan l-standard ta' kontabilità internazzjonali. Diġà hemm standards u sitwazzjonijiet u oqsba li huma fil-post pereżempju l-qafas ta' task force għal divulgazzjoni klimatiku għandha din il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien u saqsi l-kumpaniji biex e, jippruvaw jibbassru jiġri fil-futur fuq medda twila ta' żmien. Informazzjoni tajba però mhux daqshekk preċiża milli wieħed iħares lura u jara l-kontabilità li ġida saret u hekk tkun iktar stretta, imma dan it-tip ta' informazzjoni iva tkun floka fil-kumment ta' ġestjoni tagħna. U maħniex qed nitkellmu biss fuq eh, narrattiva imma wkoll fuq ċifri. Grazzi. Fisem l-SND l-Onorevoli Ayn Lowen. Grazzi huwa sew ta' pjaċir li għandna fostna żewġ esperti ta' stand distinti, żewġ mistoqsijiet l-ewwel fuq l-IFRS 17 x'inhi s-sitwazzjoni attwali u t-tieni parti dwar l-awditjar. Inti għat li konna kreattivi fil-ħolqien tas-sistema li qed niddiskutu u dan huwa importanti il għaliex il-fiduċja u t trasparenza huma essenzjali għal pubbliku meta naraw dan is-settur tal-finanza u l-assikurazzjoni. Illum il-ġurnata nafu illi mhux il-pajjiżi kollha japplikaw l-istandards IFRS 17 dak li huwa ta' sorpriża hu li l-Istati Uniti mhux japplikawhom meta kien huma illi ħolqu s-sistema da stant nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom inti kont diġà attiv 18 sen ilu x'kien l-isfond ta' din id-deċiżjoni tal-Istati Uniti u kif jeffettwa Il-komparabilità tal-istqarrijiet tal-assigurazzjoni lis sur Hogeberst mistoqsija dwar il-rwol tas settur tal-awditjar għaliex nafu li l-accountants għandhom rwol kritiku hawnhekk. Nistgħu naraw li iva l-kumpaniji jeħtieġu jkunu onesti dwar l-accounts tagħhom. Fis-snin imodija kien hemm bosta skandli fejn l-accountants kellhom rwol negattiv ħafna Issa dwar l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fir-Renju Unit ħarġu proposta għal awditjar biex jiġu separati mis-servizzi ta' konsultazzjoni kif ukoll għal awditjar konġunt biex jippermetti l kumpaniji barra mill-Big Four biex ikunu jistgħu jirvedu dawn il-kumpaniji taqbel mal-proposti li ħarġu mir-Renju Unit. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur. Hej, l u wkoll minn ex ministru tal-finanzi għal dasan taw diġa tlieta minna fil-sala. Mela, l-Istati Uniti kienu involuti sa mill-punt ta' tluq u Paul Walker kien il-personalità li xpruna dan il-proċess, iżabat kien hemm il-kriżi finanzjarja u badna możijiet differenti naħdmu tajjeb flimkien. Ir-rapporti finanzjarji IFRS huma maċċentati u eh, t u wkoll hija waħda komuni. Iż-żewġ naħat jaqblu li għanna nevitaw kwalunkwe xkiel. Meta naraw stqarrijiet ta' tensjoni fuq livell ta' kummerċ internazzjonali m'għandux x'aqsam ma' dan. Per eżempju, Trust tal affarijiet eh, kanna laqa New York morna anki Rissi fil-fat fejn eh, li hija l-awtorità prinċipali. Għanna rabtiet ta' xogħol tajbin ħafna. Fuq l-iktar punti kritiċi għandna l-istess opinjonijiet u ma nixtieħux noħolqu X'kien jew problemi. Il-firxa tal-IFRS qiegħda tikber. Fjannar mort iċ-Ċina u l-Indja ftit qabel kont il-Ġappun biex naraw l-implementazzjoni tal-IFRS kif miexja u huwa l-istandard globali il-biċċa kbira tal-kumpaniji jużawha huwa tajjeb illi aħna insegwu l-implementazzjoni konkreta. Għanna naqsmu l-prinċipji illi ikollna eżistenza paċifika. Però ir-realtà illi l-IFRS huwa l-istandard de facto internazzjonali. Forsi nista' nkompli wkoll fuq dak li ntqal l-Amerika deċidew fl-2011 illi jimxu għal rashom bosta basru illi l-IFRS jiġi abbandonat mill kumplament tad dinja Ma kienx il każ L-użu tal-IFRS kompla jikber. Iżjed minn terz tal-kumpaniji Ġappuniżi jużaw IFRS pur. Id-differenza bejn l-istandards Ċiniżi u l-IFRS mumma kważi m'hemm kważi xejn. U l-Indja qed tagħmel passi kbar lejn l-IFRS il-proċess ta' konverġenza kompla jikber. u huwa standard komuni tista' tużah kważi kullimkien. Jiena nittama li jekk irnexxielna nikkonsolidaw l-użu tal-IFRS f'dawn il-pajjiżi u ma jaqbdux triq oħra il-kumpaniji Amerikani jaslu biex jgħidu għax ma nużawiex aħna wkoll biex ingawdu mill-istess benefiċċji tal-kumpaniji Ewropej. Mela, issa dwar mistoqsija l-oħra, għandi l-idea tiegħi joint audit, jar konġunt ma jikkonvinċinix l għaliex jekk għandek żewġ kumpaniji illi huma responsabbli għall-istess xogħol qed iddajjef ir-responsabilità individwali apparti dan ma nara stramba meta tajt il-kumpaniji tal-awditjar fallew mela ejja nirdoppjaw it-tħul tagħhom għaliex mela ħajkolhom iżjed xogħol. Din mhux tajnuna xejn Apparti dan, <coughs> għandek tisħiħ ta' l-oligarkija fil-fatt ta' fl-awditjar u l-accounting għaliex hemm inqas u inqas atturi minn fejn tażel jekk trid tażel tnejn. Naħseb idea ħażina naħseb li r-Renju Unit mhux se jwebsura son fuqha. Idea distinta ta' awditjar minnaħa naħa u konsulta minnaħa naħa l-oħra tagħmel iżjed sens. Meta tippresjedi kumitat tal-awditjar hemm il-problema illi illum il-ġurnata iżjed diffiċli il għaliex il-konsulenza jkun irridu jagħmlu dawn il-kumpanija x'hemmhekk hemm iżjed profett. Fisem rinju m'għandi lil ħadd ma nafx hekk hawn xi Lan imħajjar. Lanqas fisem l-ID għal darboħra mela fissa il Sven Giegel. So, welcome. Iva, merħba lura għal parlament. Merħba fil-parlament il-ġdijt, għanna membri ġodda, u għata peċina għara l sor li kanen fil-wol ġdijt tijaw. Kon nixxie li kieku proposti oħrajn kiko jkunu aċċettati mill-kolleġislatur x'inniġu għal riformi bankari huwa interessanti li issa insibuk f'dan ir-rwol il-ġdid tiegħek. Nixtieq naħtaf din l-opportunità biex nipprovaw naħdmu fuq xi wħud mill-punti prinċipali tar-rabtiet tagħna. Smajna dak li kont qegħdin tajdu il-proġett il-kbir huwa l il green Deal. Il-Parlament esprima appoġġ wiesa għall Green Deal. Hemm dibattitu mifrux fuq l-accounting u dan xi jfisser għal kontabilità korporattiva. Smajna l-IVA kollu famuż qed imorru lil hinn mill-figuri tradizzjonali u smajna mill-paper ta' Anderson illi l-impatt tal-ESG ħajjiġi bħala impediment fl-istqarrijiet finanzjarji meta dawn isiru materjali finanzjarjament. Jiena hekk fimt, iżda dan mhux biżżejjed mhux sta għall-istennija illi ħafna partijiet interessati għandhom fikom. Dan huwa mument interessanti, bħal fil-modi meta kellna skambji fuq kwistjonijiet tat-taxxa. Issa l-ISB sejra twieġeb għax-xewqat illi jiġu minnaħa tal-Kummissjoni u l-Parlament jew ħatajdu dan hu dak li tlabna, dak li dejjem għandna, etc. It-tweġiba tagħkom tkun waħda interessanti dik li toffru. Isu li kajnen, nisolbok eh, tirrifletti fuq dal-punt. Hemm il-possibilità li sa fl-aħħar xi membri li jiġu fl-istituzzjoni tagħkom ikunu eletti demokratikament għaliex hemm ċerta xettiċiżmu fil-fatt li din l-istituzzjoni m'għandha l-ebda rabta mal-elezzjoni demokratika spunt illi f'abbażi ta' prinċipju għandu jiġi kkunsidrat mill-ġdid fl-opinjoni tiegħi. On the second issue, of course we have Fuq it-tuni punt Għandna kostituzzjoni li tigwidana dak li inbidel u li hemm bord ta' monitoraġġ. U l kummissjoni hija mbagħad ta' skrutinju tagħkom. Però nifhem il-punt tagħkom biex hija possibilità li tista' tiġi konsidraw ta' nistgħu forsi meta nkonna xejra iżjed globali, naraw kif nagħmluha. Mela dwar il-Green Deal. Christian Golfier, ekonomist Franċiż, fil-ħarifa kitab ktieb fejn qal li żjed għodda effettiva hija t-taxxa tal-karbonju li qed tinternalizza l-ispejjeż kollha. Iżda l-kol naqblu fuq il-mira illi għandu jkollna kwida aħjar għal kambjament klimatiku rridu naraw x'miżuri rridu awditjar li huwa komplikat. Fly FRS Nieħdu azzjoni iżda rridu naraw x'inhu jiġri madwar id-dinja. Għandek investituri li jgħidu illi jridu figura waħda dik ta' ritornet tistana ta' wara. Iżda xemm iżjed. Għaliex dan huwa wkoll importanti. L-investituri jridu iżjed informazzjoni, jridu jifmu iżjed l-investimenti tagħhom u l-Green Deal huwa parti minn dan. Issa, bit-tweġiba tiegħi ma provajċ nimplika li kollox wartu żgħar mill-livell ta' sostenibilità. U tajt t-għajt pubbliċi fejn gergirt li tant maturi f'dan il-qasam illi il-frammentazzjoni tal-istandards ta' sostenibilità u neħtieġu neħdu azzjoni. Mhux eżattament ċar ir-rwol li għan nihdu għahna f'dan il-qasam. Hemm żewġ tipis ta' standards ta' flessibilità. Irridu naraw l-standards illi huma iva leġittimi iżda għandhom opinjoni differenti fejn jitolbu li l-kumpanija tispjega ruħha fuq l-istabilità u s-sostenibilità fuq il-medda twila. L-standards li semmejt jorbtu iżjed fil-qrib mal-missjoni tagħna. Dan huwa punt li kon qegħdin naħsbu dwaru iżda ma xtaqx nimplika illi kollox wartu żgħar. Jekk is-sitwazzjoni tkun sejra l-kumpanija, ħat effettwa r-riżultati finanzjarji ta' dik l-istess kumpanija. Grazzi, dak jien Epping għall-ICA. Grazzi, President, jena nilqa l żewġ sinjuri, nafam, bitnej li huma sruħħu fi fost għal tul ta' żmien u sur li kanen fil- mill-kabinet ta' Sur Bolkestein fi żmien tal-Kummissjoni. Naf li kellek rwol importanti hemmhekk mela tafu illi l il president l-ġdid tal-ECB u l-Kummissjoni huma favur il-Green Deal għall mitigazzjoni tal karbjament klimatiku l-Unjoni Ewropea trid tonfoq biljuni jekk mhux triljuni ta' ewro fuq proġetti ekoloġiċi u l-ECB jixtiequ joħorġu l bonds ekoloġiċi komuni tal-waħx ma ddeċidewx xi proġetti huma ekoloġiċi u li mhumiex għal dastant is-sistema ta' ċertifikazzjoni għadha ma ġietx deċiża. Kif intom fuq il-bord tal-istandards ta' kontabilità internazzjonali taħsbu illi għandna niklassifikaw dak li huwa ekoloġiku u dak li mhux. M'hemmx periklu ta' xprunar politiku hawnhekk. Nistgħu nispiċċaw li jkollna quddiemna fil-verità sistema ta' sussidji statali. Pjanar għaldastant dastan statali għabbażi ta' ċerta prinċipji politiċi. Għal intom din il-problema x'opinjoni għandkom tagħha. My life as uh, chairman of the Il-presidenza tiegħi tal-ISB diġà hija komplikata kif inhi u tinkludi anke daqsxejn ta' politika li anki l-accounting fih il-politika. Iżda fortunatament mhux problemi li neħtieġ insolvi jien għaliex jaqgħu lil hinn mill-mandat tiegħi. Li toħloq tastronomija ekoloġika hija biċċa xogħol komplikatissima. Rajt fil-gazzetti illi l-Unjoni Ewropea ddeċidiet illi teskludi mill-kaxxa ekoloġika l-enerġija nukleari jekk taħsbu illi il-ħażen qiegħed fil-dioxidu tal-karbonju l-opinjoni tiegħek taf tkun differenti. Iżda dik hija deċiżjoni mill-ġdid politika. Bħala ċittadin naħseb dwar dawn il-punti iżda mhux għalija bħala President tal-ISB L-ewwel nett m'għandix opinjoni bbażata biżżejjed fuq xjenza u għal dastant nippreferi inħalli s-soluzzjoni lilek. Mela mur lura t-taxxa tal-karbonju għaliex il-Finlandja kienet l-ewwel pajjiż illi fl-1988 proponiet u adottat it-taxxa ma kinitx popolari, iżda stena ta' wara ikkopjawna l-Iżvediżi. li jekk eh, l-elementi esterni għandhom fil-fat jista' jkollok anki mbagħad li jsegwu ehm, elementi oħrajn bħal cap and trade fil-fatt nistgħu forsi nevitaw il-nuqqas ta' ftehim. Tassonomija hija għodda illi tmexxina f'dik id-direzzjoni. Ippruva'jt naqra d-dokument xejn faċli. Irridu naraw eżattament kif sejra timxi l-biċċa pass pass. Pal la FRS dina tħasseb ħafna ħafna nies. Kwistjoni li għadha mhux solvuta. Thank you. Grazzi. Mil-kuwe mandil-ħat, tini kalli fisem il-PPE. If not, Paul Tang for the... Mela, Paul Tang għall-SND. Grazzi, President. Nifhem l-importanza ta' taħdita fuq l-IFIR batax u s-settur tal-assigurazzjoni. Jistaħan ħan fuq punt iżjed ta' natura strateġika. Kont imħassa bil preżentazzjoni li tafas ħafna fir riżultati finanzjarji tal-kumpaniji. U meta nitkellem ma' xi ħadd li huwa asset manager Franza jew l-Olanda jiffuka fuq firxa sieħa ta' dejta tal-kumpaniji. Mhumiex interessati biss fl-impatt ta' sostenibilità fis-sens wiesa fuq ir-ritorn interessati iva fuq sostenibilità u jfittxu kemm jistgħu dejta kull asset manager ta' fond ta' pensjoni jara kemm jista' jikseb dejta. Qed tgħid li titkellmu dwarha. Issa din hija estensjoni ovvja li neħtieġu dejta validata fuq bosta mill-karatteristiċi tal-kumpaniji speċjalment meta tikkonsidra illi l-Unjoni Ewropea permezz din it-tassonomija u l direttiva ta' rapportar edha donna miexja f'dik id-direzzjoni. Thank you for your question. Um... Grazzi ħafna tal-mistoqsija jiena naf kif taf inti wkoll illi pereżempju l-investituri tal-istituzzjonijiet eh, eh, Olandiżi huma ħarqan ħafna li jirċievu din it-tip ta' informazzjoni u fil-fatt kitbulna eh, itra sabiex Eh, biex qed jitolbuna biex nagħmlu dan. Xi ħaġa li aħna eh, biħsibna naħsbu ftit iktar fuqha. Xtaqt. Però ngħid illi huma x'inhuma ċirkustanzi il-kompetenza tagħna ħadibqa importanti ħafna u lanqas aħna medda bil-rapportar tal-istok u naħseb illi dan huwa rapportar finanzjarju. Naħseb illi sa ftit snin ilu ħadd ma kien jitkellem fuq is-sostenibilità. Din hija xi ħaġa li bdejna nitkellmu fuqha u e, tajt importanza kbira fuq din il-kwistjoni u issa qed nagħtu dan l-ispazju fil-kumitat fejn nitkellmu fuq is-sostenibilità jiġifieri qegħdin naħsbu qegħdin nipparteċipaw sabiex nagħmlu xi ħaġa. Issa sa fejn nistgħu naslu e, Din hija xi ħaġa li eh, rridu nqisu eh, iktar fil-font. Ovvjament dejjem nistgħu nadattaw għal eh, situazzjoni moderna imma rridu noqogħdu attenti li ma tux ehm, f'attivitajiet illi mhumiex parti mid-DNA tagħna. U għalhekk din hija xi ħaġa illi rridu nqisu. Importanti wkoll li jkun hemm rapportar adekwat ta' sostenibilità. Naħseb iktar importanti minn dak ta' finanzi għaliex din hija importanti li nħarsu l qoddim u mhux lura. U naħseb li fejn hemm l-accounting diġà hemm ħafna konsiderazzjonijiet politiċi u naħseb dan ħajkun iktar politiku minn dak li aħna mdorrijin. Jiġifieri mhux se tkun mistoqsija faċli li tweġiba u li rridu noqdu attenti. Imma kif qed nipprova ngħidilkom ħanasbu fuqha. tixti eh, tkompli. Jiena wkoll għana rapportar finanzjarju imma naħseb illi din hija kwistjoni eh, kruċjali. Jiena mhux qed nistenna illi ħajkollok approċċ komprensiv mill-ewwel imma imħasseb li jekk forsi nibqgħu nparlaw eh, ma tibdewx u għalix hemm ħafna xogħol li jrid isir. Naħseb id-dinja xi ħaġa tiġi żviluppata u biex tiżviluppawha tridu tibdew. Iva vera, imma naħseb irridu nikkonsidraw ukoll illi hemm ħafna entitajiet madwar id-dinja li qegħdin jagħmluha u diġà għamlu biċċa xogħol eċċellenti GRI, SSB, dawn hemmhekk qegħdin, diġà qegħdin hemmhekk disponibbli biex żati. Jiena naħseb li forsi uħud minnhom jistgħu jingħaqdu flimkien u joħolqu ehm, standard globali għaliex din hija problema globali wkoll kulħadd irid jagħmel parti tiegħu imma nittama li konna dawn l-standards globali sabiex nafaċċaw din il-problema għaliex il-problema kif nafu hija l-ikbar waħda li għandna u allura naħseb jiena dejjem nitkellem ma' kulħadd. Nitkellem ma' nis differenti imma rridu niddeċidu fuq dawn l-affarijiet eh, eh, b'mod kawt ħafna. Grazzi fadlina seba' minuti għal eh, talbit ta' kaċ tiegħi. Is-Surja Kel Junjas. Grazzi, President. Jina, ehm, ħadgot għat nisma l eh, slajs tiegħek fuq il-ritorni ta' garanzija u r-ritorn tal-investimenti u ġurisdizzjonijiet tal-Ġappun u l-Ġermanja wkoll. Jiena naħseb illi eh, diġà nemmel din hija sitwazzjoni komplikata u anke nħarsu l-imġiba tal-konsumatur. Inti, f'opinjoni tiegħek, kemm huma maħsubin li diħa tkun negattiva? Anke meta nqisu l-statements tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni, għaliex qed hemm xi figuri, xi stimi li jista' jkun hemm rati negattivi li jibqgħu għaddejjin għal xiren ta' snin u allura jista' jkun li xi kumpaniji ħa Eh, ħajkollhom problema, ħajfallu. U allura x'taħseb fuq dan għaliex hemm oħrajn li huma involuti għad-diskussjoni ta' dan l-aspett. Iva, mistoqsija tajba ħafna, ċertu pajjiżi huma verament għalbina bħal Korea fejn ħad eh, Korea ħadħol fl-PRS 17 u ħajjerġgħu jirrekapitalizzaw l-industrija tagħhom għaliex turi li l-kumpani ta' assigurazzjoni għandhom bżonn ta' ħafna kapital. Ħafna um, kumpaniji eh, Ġermaniżi ħajjużaw l-IFRS imma kumpaniji iżgħar ma nafx kif ħajjużawha hemm problema hemmhekk. Jiena nittama illi forsi l-Ewropa wkoll taqbel u iktar ma naħdmu fuq din il-problema mal malajr, aktar aħjar għax din xi ħaġa li ħadd tkun għaddejja għal żmien twil, jiena eh, qed naħdem ma' kumpanija fejn għalunna l-kumpaniji għallu li aħna ma nistawx nofru ċertu prodotti għaliex qed waslu għal telf u allura rridu ngħaddu għal prodotti oħrajn, jiġifieri aktar aktar ma nuru kemm qegħdin ħażin l-affarijiet iktar aħna nkunu nistgħu eh, ntejbu sitwazzjoni malajr. Imma jiena nemmen li din tkun kwistjoni fuq żmien twil għal kumpanija tal-assigurazzjoni u anke għal banek għaliex jekk tħares il-banek eh, il-valur tas-suq tal-banek Ewropej qegħdin eh, valur aktar baxx u l-istess għaliex hija problema sabiex huma jagħmlu l-flus f'kontinent fejn hemm ħafna banek li għadhom dajfa. Din hija problema kbira. So no more Ma jidirx li hawn iżjed talbiet għall kelma Nixtieq nirringrazzja lis-sur Hogervorst u sur Lekanen li anzi hawn tal-boħra l-kaċ tiegħi u jidher li għatfadilna ftit ħin. Grazie tal-li tajtni l-kelma. Jiena membru ġdid ta' dan il kumitat u għalhekk ma nafx ġara fil-passat u fil-kontenut tar regoli ta' sostenibilità f'ċerti pajjiżi bħal tiegħi Franza għana diġà adottajna f'kontabilità ir-rapporti esob li huma obbligatorji għall kumpaniji l-kbar. U apparti għandna l kumpaniji l-kbar li issa huma interessati fil-kontabilità qed insejħulhom universali biex ikun hemm l-balance of statements bil-produzzjoni negattiva u pożittiva tal-kumpaniji fit-territorju tagħhom. Il-fatturi esterni pożittivi li huma pereżempju l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, il-biodiversità pożittiva, għal fatt li wieħed ikollu pjaċir illi jgħix fuq dan it-tip ta' territorju, Il-kontabilità tal-esternatajiet negattivi, tkellimna fuq is co 2 it-nġis, l-impatt negattiv fuq il-biodiversità u l-impatt tal-intrapriża li ma tkun fuq it-territorju tagħha. U għalhekk dawn huma miżuri li jagħmlu parti mir-riflessjoni tagħkom u x'taħsbu jekk le jekk ikun kontux interessati li forsi taħsbu fuq dan lan. Grazzi. Short responses, please. Grazzi. Tweġiba fil-qosor jekk jogħġbok Jiena eh, konxju li jem regolament estiz ġiġa ehm, fis seħħ sabiex il-kumpaniji jipprovdu l-informazzjoni fuq ħafna eh, kwistjonijiet differenti il-rapport annwali Franċiż eh, għal din ir-raġuni huwa kbir għandu madwar 400 paġna jiġifieri 50 fil-mija aktar mill-kas tal-Ġermanja. U hekk kif ġibt is-Sur Tang li saqsa kważi l-istess mistoqsija bħalek jiena għamilta ċara illi rridu niżguraw li l-ISB se tibqa iffokata fuq l-informazzjoni finanzjarja u li tinħarsu minn dawn il-kwistjonijiet b'mod iktar wiesa u l-trastis tagħna wkoll jagħmluha eh, b'mod dettaljat, però naħseb f'dan l-istadju għadu wisq bikri biex ngħidu jekk hux ħanwessaw aktar ehm, il-ħidma tagħna. Grazzi. Nirringrazzjakom mela nifqu issa ħalli nivvot nibdew il-votazzjoni f'nofsinhar. Hello? If everybody can take a seat, please. Jekk jaġobkom u postkom. Okay, before starting the... Mela qabel ma nibdew nivvotaw eja nittestjaw is-sistema jiġifieri votazzjoni hija miftuħa għat-test.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 Tajjeb, il-votazzjoni magħluqa. Okay, so now we can start and uh, vote the first. Um, mela, nistaw nibdew nivvotaw fuq l-ewwel rapport dwar l-Unjoni Bankarja, rapport annwali tal-2019. Nistaw nibdew kompromess A, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal-emenda 60 minu favur l ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess B minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal emenda 73 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 74 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe favur. Għan verifikaw ta' qabel. Fuq emenda 74. Votazzjoni hija miftuħa. Vote is closed. Vot malu. Għaddit. Kompromess ċe, min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess de min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess E, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 108 min favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw. Close the vote. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess fe. Min favur kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Kompromess ġe. Eh, favur kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Kompromess akka favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 136 min favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess le min favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess me favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess ne favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess o favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 126 favur kontra astenzjonijiet Għan verifikawa din. Close the vote. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 175 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 176 favur kontra astensjonijiet ħan wkoll. Naħseb ma ddiċ, imma ħankunu ċerti. Vot malu għaddiet fil-fat. Skużawni, però ma lejtux idejkom kollha. Paragrafu 11, it-test oriġinali, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess P, favur, kontra għaddiet. Kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess re, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess se favur kontra astenzjonijiet eh, għaddiet. Kompromess te favur kontra astenzjonijiet għaddiet. li miss għaddiet. Kompromess a. min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 211 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 236 min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 237 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għan votaw, għan eh, verifikaw fuq 237. Votazzjoni maluqa, għaddiet. 239 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess AB favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AC favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AD favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess għadde favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ngħaddu għal emenda 267 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess għafe min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fuq eh, citations Mela nibdew minn wieħed sa erba minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, citation erba emenda wieħed minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali, citation 5, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 6, hemmhekk hemm emenda orali jidher? Le. Min renew. Citation 6. Jidher li hemm emenda orali min renew. Hemm xi oġġezzjonijiet? Mela nivvotaw fuq l amendorali orali min favur, kontra, astenzjonijiet. U għaddit. Emenda. Anzi, ħanivvotaw fuq l-aħħar tlet eh, citations minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, issa. Nistgħu nivvotaw fuq citations minn 11 sa 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa għandna emenda orali mir rapporter fuq citation 14. Għandkom xi oġġezzjonijiet? Tajjeb nivvotaw fuq l-emenda orali minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta taqa' Issa għandna emenda rali oħra mill-rapporter fuq citation 14 b jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nistgħu nivvotaw minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emendi 8 u 9 illi huma identiċi. minn favur, minn kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Issa, nivvotaw fuq citations minn 15 sa 22 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ngħaddu għal emenda 10 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa il-test oriġinali citation 23 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 11 minu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali, citation 24, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw mal um, citations 25 e, sa 27, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13, min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 14 mil favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 15 mil favur kontra astenzjonijiet. Din ħan verifikawa. Nela niftħu l vot Votazzjoni magħluqa u għaddiet. Issa ngħaddu għal emenda 16 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 17 minu favur kontra astenzjonijiet ħanerġaw niverifikaw din niftħu l-vot votazzjoni mal-waqa għaddiet 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Ngħaddu għal kompromess u favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess xe favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 33 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 34 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 35 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 issa minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ 38 minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ kompromess Y favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess Z Z minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet Ngħaddu nivvotaw għat-tekst issa, hekk kif nomendat, nivvotaw e, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet 42 favur, 9 kontra u 3 astenzjonijiet. <coughs> Okay. Now we vote the... Issa nivvotaw ir rapport fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea fuq il-kompetizzjoni. We start? Nibdow mela? Nibdow bl-emenda 31 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Kompromess A. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 241 favur kontra astenzjonijiet għandi bżonn niċċekkja skużawni mela votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddit emenda 63 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess de favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess E, favur. Kontra, astenzjoniet, għadda. Issa morru l-emenda 77, favur. Kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess G, favur. Kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess H, favur. Kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess i favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess je favur kontra astensjonijiet għadda. Issa emenda 136 favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekkjaw iva li xle niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 139 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess kemm favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. Emenda 109 favur. Kontra. għadda maddiċ. Amenda, 111 favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. 113 favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. 153 favur kontra astenzjoniet għaddit. 154 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 155 favur kontra astenzjonijiet għandi bżon niċċekkja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess L. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess M favur kontra astenzjonijiet għadda kompromessenne favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 178 favur kontra astenzjonijiet għajan niċċekjaw votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. B'vot wieħed kompromess O favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess B A favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess issa anzi emenda 202 favur kontra Astenzjoniet? aħja niċċekkjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromesskju? favur kontra Astenzjoniet? Għaddit. 152 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 194 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess erre favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess esse favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess te favur kontra astenzjonijiet għadda Kompromess u favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 239 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 240 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 244 favur kontra astenzjonijiet aħjar neċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Maġġoranza ta' wieħed. 246 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess v favur kontra astenzjonijiet għadda. Amenda 112 favur kontra astenzjonijiet għaddit 274 favur kontra astensjonijiet bżonn niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. 257 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. 257. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, kompromess uh, web kontra, astenzjoniet, għadda. 263 favu kontra astenzjonijiet m'għaddiċ 270 favur kontra astenzjonijiet għaddit promess xe favur kontra astenzjonijiet għadda wieħed u design favur kontra astenzjonijiet għaddit. 115 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 117 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 219 eh, favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa kompromen seta, favu eh, kontra sensonijiet għadda. Kompromess AA favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess AB favur kontra astensjoniet għadda. Morol l-emenda 298 favur kontra astenzjonijiet maddix. Kompromess AC favur kontra astenzjonijiet għadda. 121 favur kontra astenzjonijiet għadda. 125 favur kontra astenzjonijiet aħjar niċċekkjaw nifsu l-votazzjoni. Nalqu. Votazzjoni. Għaddit. 299 favur kontra. Astenzjonijiet ma nistax nara jekk joġobkom ollu idejkom jekk le votazzjoni mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa maddiċ. Ek ħsibt imma titollu bil-forsi dejkom, mela. wieħed favur kontra astenzjoniet. Grazzi ħafna. Għaddit. 302 favur kontra astenzjoniet. Għaddit. 303 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess għadde favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AE favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AF favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AG favur kontra astensjonijiet għadda. 327 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 329 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti itam 239 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A, h. favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess A, i, favur kontra astensjonijiet għadda. ħamsa favur kontra astensjonijiet għadda. Issa, ehm, ċitazzjoni um, erba favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit tlieta favur kontra astensjonijiet għaddit erba identika għal ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit Amenta sitta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Seba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għanna amenda bil-fom fuq ċitazzjoni 14b favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess għajje favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess AK favur kontra astensjonijiet għadda issa emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddit 18 favur kontra astensjonijiet maddeċ issa emenda 24 favur. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa għandna emenda bil-fom fuq il-premessa ċe jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għall votazzjoni favur. Kontra. Astenzjonijiet ħaddit. Issa paragrafu eh, wieħed minn inta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed tieni parti inta favur kontra astensjonijiet għaddit. Inta tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit. Tlieta favur kontra astensjonijiet għaddit. Tminja favur kontra astensjonijiet għaddit. 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. Tnax, Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 13. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 14. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 15. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 16. Favur. Kontra aħjar niċċekkja. Niftaħ il-votazzjoni. Paragrafu 16 minn inta. Close the vote. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 5 minn agri. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 7 u kol minn agri. Favur kontra astensjonijiet għaddit 8 favur kontra astensjonijiet għaddit Disa. favur kontra astensjonijiet għaddit 10 favur kontra astensjonijiet għaddit 11 favur kontra astensjonijiet għaddit 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit 24 favur kontra astensjonijiet għaddit 25 favur kontra astensjonijiet għaddit 27 favur kontra astensjonijiet għaddit 33 favur kontra astensjonijiet għaddit 34 favur kontra astenzjonijiet għaddit 35 favur kontra astenzjonijiet għaddit issa nivvotaw fuq it-test bħalma ġie emendat mill-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa il-votazzjoni hija magħluqa 28 favur, 5 kontra u 18 l-astenzjoni. Iġifieri ġiet approvata. Għaddiet. Okay, now on the So, wis nandu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Suppost kien ħajkonna votazzjoni fuq is semestru Ewropew il Starriġ ta' tkabbir 2020. Please. Nitlobkom. Tippermettu li minuta għandi nota importanti il-koordinaturi dalgħodu qablu biex eh, nipposponu l-votazzjoni għall-ewwel ġimgħa ta' Marzu. Tlabna għall erba ta' Marzu filgħodu fit-8 u nofs qed nistennew il-konferma li għandha taslinna llum stess. Nikkonfermawlkom id-data ix għall-4 ta' Marzu fit-8 u nofs. Naġġornaw bekk il laqgħa